fuq il-loġistika tal-Unjoni Ewropea trasport multimodali tal-kurituri ġodda tat-TNT. L-ewwel kellim. Is-sur possible. Grazzi, mela, ħan ispjega l-fejn jena votajt favur dan il-rapport. Jina,